din miex possibli u tkun illegali u dan ikun mod li nqarqu bin-nies li qed jisimawna. Grazzi. Sinjuri d-dibattitu fuq dan punt innala il-voti sirada f'nofsinhar. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa rapport Surivan fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjarji tal-komunità u l-ġlieda kontra l-frodi. U nibdew dibattitu bil-Surivan, mdek eh, erba minuti. Sur, President Komissar dan rapport fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjari tal-Unjoni Ewropea u bażat fuq il-rapport tal-Kommissjoni bażat fuq artiklu 325 tat-trattat. F'dan l-artiklu nitkellmu b'mod ċar dwar ġlida kontra l-frodi u rapport tal kummissjon mill-banda l-oħra. Ma tistipulax b'mod ċar kemm minn dawn l-irregolaritajiet huma frodi u kemm huma żbalji. Naħseb li huwa importanti ndefinixxu l-frodi għax hemm qed nitkellmu dwar aġir li huwa volontarju u li huwa kontra liġi Qed nitkellmu dwar il-korruzzjoni fil-waqt li zbali mumiġ volontarji. Jekk naċċettaw tolleranza l zbali ma nistawx taħt lebda ċirkostanza naċċettaw il-frodi. Ridu neżerċitaw lebda tolleranza lejn il-frodi meta nitkellm dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea. Problem oħra importanti hija dik marbuta mal-ġbir tad-dejta u tal-informazzjoni. Rridu nitkellmu mod serju dwar il-mod kif stati membri jikkomunikaw l komissjoni l-Unjoni Ewropea informazzjoni relatata ma kif jintużaw l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-informazzjoni, rapport ta' informazzjoni ikun ta' kwalità aħjar meta responsabilità tagħhom fil-politika tkun ola. Nixtieq insejjaħ l kummissjoni biex ikollom dan l-istrument firmat mill-ministru responsabli. 16.7 biljun euro mill-budget Ewropew huma rizorsi tagħhom stess. Partikolarment tħul mid-dwana. Med 74% tal-importazzjoniet tal jadun proċedura simplifikata. Ħansem il-rapport mill qorta tal-Awdituri numru 1 tal-2010 tgħid li l-proċedur simplifikati huma baxxi, numru ta' żbali huwa oli ħafna. Huwa importanti li f'dan il-każ il-Kummissjoni tevalwa l-impatt ta' dawn l-iżbali nixtieq nifraħ lil Olaf għal operazzjon Diabolo 2 li mhux biss trid tipproteġ l-interess finanzjar tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll tiġġielet kontra l-falzjar. L-len mid-dannu li jsir minn dawn prodotti folots għall-interess finanzjarji aħna nitkellmu wkoll dwar l effetti negattiv fuq il-konsumaturi u fuq l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Issa dwar l-ispejjeż. Minn banda ħan nitkellem dwar l-użu tal-fondi Ewropej u mill-banda l-oħra ħan nitkellem fuq l-irkupru ta' fondi li ma ntnefqux. Rridu nitkellmu dwar l-Ajax hawnhekk sistema integrata għall-amministrazzjoni u l-kontroll. Din hija sistema tajba ħafna, iżda meta implementata ikolla qoddima diffikultajiet kbar għax hija bbażata fuq databases li ġili kollhom xi żbalji. U fl-istess waqt jek nitkellem dwar l-irkupru tal-fondi Ewropej naħseb li huwa ta' tħassib li 42% tal-fondi għall-agrikoltura huma Rkuprati u biss 50% tal-fond ta' koezjani huma rkuprati. U dan huwa dawn huma figuri ta' tħassib. Grazzi. U issa jieħu l-kelma il-Kummissarju għandek il-kelma. Mrs. President, uh, Honorable Members. Signor President, membri, nixtieq Nirringrazzja r-relatur Sur Ivan għal rapport kostruttiv tiegħu. Għan ikkonċentra l-interventi fuq sitt elementi importanti ħafna tar-rapport. L-ewwel fuq l-informazzjoni li hemm fir-rapport fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjarji. Ir-rapport tal-2009 ġa inkluda informazzjoni ġdida dettalja fuq livelli ta' frodi u regolaritajiet u jindika l-rata ta' frodi għal stati membri għal fondi ta' kozjoni ta' 2000 u 2006. Dan kollu ħajat għas il-sugġerimenti ta'kom. It-tieni u dwar il-protezzjoni ta' interess finanzjarju, preparazzjoni ta' komunikazzjoni għal mejju li ġej finkim ma' viċi President Redding dan ħaj prezenta strateġija għal protezzjon tal-fondi Ewropej kontra kull tip ta' aġiri legali, inklużi il-frodi, naraw proċeduri, liġi kriminali. It-tielet punt huwa fuq ir-riżorsi tagħna. Fl-2010 l-Kummissjoni diet iżur kull stat membru biex tara proċeduri ta' ta' dwana simplifikati tir-rapport għal-Parlament meta jkollha biżejjed informazzjoni għal analiżi tal-implementazzjoni tal-prestazzjoni. Raba punt fuq eh, traffikar ta' sigaretti. Rapport is, is, issa sar rapport merba produtturi ta' tabak u għankomt niġbru informazzjoni taħt il konvenzjon kontrol kontroll ta' tabak il-ħames punt. Naqbel li na il-Kummissjoni timplementa brati ta' sa' skont l-irregolaritajiet sal-2012. Aħna niproponu li nissimplifikaw niklarifikaw il-direttivi tal-Prokura tal-Unjoni Ewropea li ħajġu publikat din is-sena. U fl-aħħar, naqbel il-kupru ta' fondi li ma tnefqux u element importanti biex niproteġu l-interess finanzjar tal-Unjoni Ewropea rridu programmi ta' koezjoni multi annuali. L-Unjoni Ewropea tuża sospensjon l-interruzzjoni tal-pagamenti fejn sistem ta' maniġjar kontroll insablu mhumiex effettivi fl-2010 għal fondi reġjonal soċjali iktar minn 2.4 biljun euro ta' pagamenti ġew interrotti b'mod preventiv il kummissjoni ħad kompli tixpruna l-Stati membri biex kol maniġer iktar effiċjenti għal irkupru minn beneficjarji. Situazzjoni qed impruvja qed titjieb pereżemp fl-agrikoltura. Ir-rata telet sa 53 fil-mija komparata ma' 10% f'każi qabel 2006. Nixtieq nisħaq madan kollu li għal programm multianwali il-sitwazzjoni kompluta nistgħu narawha fit-tmiem il-programmi wara li l-irregolaritajiet ikunu maniġjat mill-Istati membri. U biex nikkonkludi, il-Kummissjoni tipprova is-segulazzjonijiet li l-Parlament ippropona. Grazzi għall-attenzjoni ta'kom. Grazzi sul komissarju issa jibdew ir-relaturi tal-minnaħarit tal-gruppi politiċi. Issa tibda is-sinjura Makovej għal żewġ minuti. Grazzi, nemmen li għanna jitkan dwar xanna nikkorreġu għalek nirriferi għal kwistjonijiet kritiċi. L-ewwel minnhom tirreferi għal fat li rapport tal komissjon ma provdix informazzjoni fuq livell stima ta' regolartajiet u frodi fl-istat membri individuali u għalek ma kienx possibli jkonna stampa ċara għal livell eżatt ta' regolaritajiet u frodi fl-istat membri. Ġinżidu mada l komissjoni ħarsed mod miftuħ fuq lejl frodi zamaraċ id-dettal rridu li rapport ta' sandiħla jibdel dan. It-tieni kwestjoni, il-kwestjon tal-prokura pubblika li hija zona li għandha l-olla riskju ta' frodi u korruzzjoni. Dak li nsejħu f'dan rapport tal-Kummissjoni hija biex tifoka tifok fuq regolament tal-Prokura Pubblika biex tiddefinixxi u timplementa kundizzjonijiet ċari għal parteċipazzjoni fi Prokura Pubblika biex timplementa kriterji li fuqhom deċiżjonijiet ta' prokura pubblika jsiru u li jkun hemm trasparenza f'daw deċiżjonijiet u biex tiverifika deċizjoni ta' prokura pubblika u tara li jkun hemm akkontabilta f'dawn deċiżjonijiet. Il-Kunsill tkoll jiffinalizza d deċiżjonijiet fuq prokura publika, t-tielet kwistjoni hija fuq it-trasparenza f'dawn dawn il-fondi. Hemm sit tal-Kummissjon fejn nistgħu naraw ut mill-beneficjar fl-istati membri tal-fondi Ewropej. Ma dan kollu irridu ntejbu dan ħafna, irridu trasparenza kbira u rridu sit wieħed post wieħed fejn wieħed jista' jmur u jsib il-beneficjar kollha fl-istati membru fuq l membri fl-istess sit. Bazzati fuq standards komuni biex kunem informazzjoni fuq il-fondi beneficjari kollha u għall-inqas fl-lingwa waħda ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea għax inkella nintilfu f'ħafna informazzjoni differenti u ma nkunux nistgħu nofru trasparenza. Għalhekk għal darbar kif għal komissarju dejjem hemm lok għal titjib u nittama l nara dan it-titjib. U issa eh, l-onorevoli Gejer għal minuta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Kommissar, Kommissar Schimita. Grazie, Signor President, kollegi. Nafu li 80% tal-budget tal-Unja Ewropea u amministrat taħt maniġjar komuni. Fi klim ieħor il-flus huwa investit fl-istati membri dan minn fejn jiġu l-iżbalji u l-irregolaritajiet u fejn issir il-frodi. Għalhekk rapport annwali fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u reġistru tal-nubiet tal-istati membri u nixtieq nirringrazzja il-Sinjora Katalin Sori u gruppi l-oħra għall isforzi tagħhom. Ir-rapport tal-Kummissjoni fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Sif fuq paġna 11 il-verżjoni Ġermaniża tgħid li taħt li l-irregolaritajiet f'pajjiż li jieħdu li jirċivu ħafna dawn il-fondi għandhom kollhom kwota. Il-Renju Unit u l-Olanda huma żewġ stati li ssuġġerew tnaqqis fil-budget tal-Unjoni Ewropea lek insejħilhom biex jiżguraw li l-flus tal-ċittadini qed jintnefqu sew u jnaqsu l-irregolaritajiet fil-pajjiżi tagħhom. U sur xi miter jekk tista' tagħmel xi punti fuq dan ikun ta' interess kbir għalija. Dank u, eh, voorzitter, commissaris, collega's. De rapportering over fraude en onrecht. President, collega's. Il-rapport fuq il-frodi u l-regolatajiet hija xaġa importanti l-leġislatura xekk. Aħna jkollna xi idea ta' kif il-fondi qed jiġu użati, x'qed isir ħażin u x'jista' jittejjeb. Dan il-kuntekst, dan ir-rapport uh, huwa importanti. Wara d-dibattitu fil-komitat aħna nistgħu naslu għal il konklużjonijiet ir-rapporti jridu jkunu eżatti u għanna bżon nsibu il-volum reali tal-frodi u l-retew. L-istati membri għandhom jirrapportaw aħjar għax il-prattika eh, fil-prezent miex ottima. Għanna bżon namlu pressjona fuq l-istati membri u jekk hemm bżon għan bżon napplikaw sanzjonijiet u għanna rridu niżguraw ukoll li l-ammont jiġu rkuprati u l-Komissjoni tieħu il-miżuri xerqa fil-proċedura ta' kwitanza x-xar diħel Italja u bekkawna problema. Zgura u koll l-istati membri jinformaw dwar il-regolitajiet Franza u Spanja għandhom ċerta nuqqasijiet ta' għadina eh, rapportel għal risorsi propji nishtiq nifraħ l-Komissjoni specialment Olaf u l-unità li għandha xtaqsam mal ma' kummerċ illegali fil tal-tabak u sigaretti ki għamlu xogħol verament siwi u rew li kien hemm kooperazzjoni verament tajba mal British American Tobacco, ma' Imperial Tobacco, irnexxinna notjenu 500 miljun euro. Ma daw il-fondi ma jistawx josfru fil-kaxxa tal-Istati Membri. Dan huma fondi li għandhom jużu użati wkoll mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri biex ikun jistgħu <coughs> issaħħu l-miżuri kontra l-frodi għax din hija ħaġa Eh, dan huwa fattur importanti ħafna, dan huwa flus li ġi ottenut nħabba da għalek għanna nużaw dan il-flus biex nċitu għan l-frodi. Grazzi. Kollegi, ekk ġobkom rispettaw għal-ħin allokat li l-kom, issa l-Sinjura Ċeskova għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jena ħad dan rapport, dan rapport, et jiprofa idaħħal zi trasparenza f'dak eh, li jiġri fil-korruzzjoni u għandu ħakku l-appoċ tagħna aħna s-sena li għaddil tkellimna fuq dan meta tħaresna lej rapport tal-awdituri dwar kif għandna fuq l-flus tal-Unjoni Ewropea u naħseb li ħaġa korretta li kull stat membru jħares l-interessi tal-Unjoni Ewropea billi jiżgura li jkun hemm kontroll Eh, wieħed jista' jabda fuqhom fil-livell nazzjonali. F'dan il-kuntest hemm bżonn ukoll li l-Istati membri u l-Kommissjoni jikkooperaw u joffru informazzjoni li wieħed jista' jabda fuqha. L-Istati membri u fid deklarazzjoni tagħhom għandhom jiġu eh, kontrollati u ċekkjati mill-korpi nazzjonali u l-Konvenzjoni fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjarija eh, u strument fxieraq Repubblika Ċeka li eh, hemm referenza li u kol dan il-konvenzjoni għadha ma rratifikax il-konvenzjoni għal dak li huwa importanti u dak li hemm bżonn li jsir huwa li wieħed idaħħal ir-responsabilità legali tal-persuni legali waqt li s-sistema legali ċeka tiddependi biss fuq il-responsabilità tal-persuni fiżiċi mhux dawk legali. Din hija fidejn il-Parlament ċek u ħaġa li qed tiġi trattata u diskussa dak li jien nixtieq nisħaq fuq ukoll eh, il-President tinterrompa. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Sinjura Adrian Sena. Il-Kommissjoni Ewropea deċidiet li, li timxi minn min tolleranza zero għal riskju tollerabli. Dak li sirna nafu reġentament dwar membri tal-Kamra li bidlu leġizlazzjoni kontra ħlas e, e, e, immina l-kredibilità, specialment fl-isforzi tagħha biex jiġi l-kontra frodi korruzzjoni. Tnejn mill-erba li snafu l-isimhom rreżenjaw il-parlament ħaj revedi il-leġizlazzjoni ta' daw l-erba eh, membra tal-parlament ħadmu fuqhom wieħed minnhom eh, tkellem dwar il-kapaċità ta' Olaf biex jinvestigala. Huwa ċar li ċerta pajjiżi azzjonijiet bħal din mhix ħaġa legali u laqqas biss tiġi mistarġa. Dan ir-rapport għandu ġiel il-gvern Ingliż biex ma jħalsu xejn iżjed li l-Unjoni Ewropea sakemm il-frod il-frodi jiġi ittrattat sew minn dal-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, tajt il-President. Naddu issa għal non onorevole Zgeda. jien nixtieq nitkellem fuq il-frodi politika, jiddispjaċini li f'dan ir-rapport tal-issa għaddejjin minn żmien fejn eh, għanna tlet tliet każijiet ta' korruzzjoni fost id-deputati. Jekk inħar nirriflettu fuq il-Parlament Ewropew eh, u l-membri jirrappreżentaw biss il-punt il-bicċa zera tal-problema meta nitkellmu fuq talbiet eh, ta' fondi għandna 50% fil-bħala eh, frodi politika. U allura hemm atmosfera ta' isu rassenjazzjoni fostna u minħabba dan qed jingħalqu l-iskejjel u hemm diffikultajiet ukoll fis-settur tal-elementarju f'dan il-każ il-partit tagħna jipproponi illi jiġu tiġi eliminata l-immunità parlamentari. Grazzi u issa ngħaddu għal kumplament tal-kellima. Il-kellim li jmissa l-minuta. Grazzi, President Titus l-Onorevoli Grassel. Dan il rapport għandu diversi aspetti ġodda. Per eżempju, il-Kommissjoni qed tikklassifika l-ammont ta' frodi. Ma problema ta' irregolaritajiet u l-frodi edin b'ximot ju juħor eh, nizbaw fuqa, nattuqa. Hemm eh, ħaġa ġdida oħra l-implementazzjoni tal-IMS, Regularity Management System, 800 impigi fl-Europa minn flok 50 sissa. Għanna 53 fil-bidja, għanna zida ta' 109 fil-mija f'aspetti oħra. Jħadu rridu ntejbu, l komissjoni għandha kollha paċenzja wisq meta l-implementazzjoni ta' allura. Għalek aħna nesiġu li kunem implementazzjoni sħiħa tal-AMS. Għanna bżon konna ċifri biex nkunu nistaw naħdmu fuq ċifra li vera għal-frode u regolarità. Aħna verament imħazbin dwar minħazbin dwar l-Italja, verament edha fuq qoddim dak li huwa frodi. Ħafna zet mill-oħrajn. 60% tal-irregolaritajiet li ġi suspetti e kienu fl-Italja, għalhekk naħseb li tkun ħaġa tajba li konna pjanta azzjonijiet eh, speċjali għall-Italja. Jiena nirringrazzja l-Olaf għall-attività verament importanti tagħha. Aħna nappoġġawha u aħna rridu rridu naraw eh, sforz ikbar fil-Kommissjoni biex tiġi l-kol Għalix, hemm ċerta eh, reċitenza li nħal natu għacċess għall-informazzjoni. il komissjoni għanna tajdinna għalix fuq da. Grazie ħafna għal president Signora Frasikova, minuta. Grazie ħafna, Signora President. Jena nishtiq nappoġġa il-rapporter tana fil-kritika li u għamel eh, l-Kommissjoni u rapport tagħhom għax il-Kommissjoni Ewropea qed tiffoka biss fuq dak li ġi eh, qed jiġi informata mingħand l-Istati Membri. Kommissjoni għandek bżonn tistħarġu iżjed. Għandkom bżonn eh, tfittxu metodi ġodda biex tkunu tistgħu tidentifikaw il-frodi għax inkella ta' kull ma' għanna huwa suspetti fuq ċerta elementi. Per eżempju, ċerta stati membri li għandhom risorsi eh, importanti għandhom frodi, baxxi ta' frodi, eh, statistiċi hija trasparenti, huma veri, jew mhux forsi mhux qed ikejlu biżejjed. Il-Kommissjoni tixtieq tixtieq tikkonvinċina li aħna għandna ikonna riskju Eh, ta' żball tollerabli, ma dik mhux ħaġa tajba. Grazzi ħafna tajt il-President. Issa naddu għassur Vociċevskos. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Aħna m'għandniex inħaltu żbalji li li ġeli jiġu mal dak li jisiru għatta post dak li jina naqbel ma ftit mill-komplejns li saru dwar il-Kommissjoni gergir li hemm l-informazzjoni ġenerali wis fuq dwar il-frodi. Aħna jekk nħoss li jekk ikonna żjed informazzjoni fuq dawk l-aspetti regolari u frodi, allura il-dibattitu jkun iżjed eh, interessanti aħna aħna għanna nizguraw li daw l-liġijiet li aħna naddottaw din il-Kamra jkunu trasparenti u l-kriterja għad-deċizjonijiet għad teħid ta' deċizjoni li huma ċari u fejem konflitt ta' interess dik nibedaw u hekk inkunu nistgħu nottimizzaw l-infiq. Dawn huma strumenti essenzjali fil-ġdida kontra l-korruzzjoni. Grazzi ħafna tajt il-President naddu issa għall-Onorevoli Hartong. Jiena mhux kuntent dan ir-rapport jgħid l-Onorevoli Hartong hemm ħafna refer referenzi għal ħafna każi ta' frodi. L-regolitajiet huma trattati b'forma ġenerali wisq, hemm ħafna flus involuti, e, ħafna flus tal-Unjoni Ewropea qed jiġu minn fuq ħażin il-Polonja, Rumanija, l-Bulgarija, huma postijiet fejn daw s-sommum qed jiżdiedu l-Ispanja u l-Italja huma responsabbli għal ħafna mill-irregolitajiet u matul is-snin 10% biss tal-flejjes ġew eh, rkuprati. Mbagħad kien hemm ukoll eh, eh, għasessjoni eh, xi ammonti speċjali, moti għal ċerta stati membri, għaffariet li ġew mnizla b'dan il-rapport, imma li dak li rixtuna nafu għax ħajsir, kem għandumu nittolleraw il-frodi u kem ħajdumu ċittadini iħalsu il-kont. Grazie ħafna, l-onorevoli Mazzoni. Ήθελα ο κύριος Στάς θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Χάρτογκ. Nina nishtin nati mistoqsija l-onorevoli Hartong. Għall-Onorevoli Artong, inti għandek 30 sekondi, Onorevoli Stas. Iva, jiena. Nsegwi dak li qed b'attenzjoni, imma smajtu koll l-oħrajn. L-imtnej li jħallsu eh, essenzjalment li huma r-Renju Unitu u l-Olanda, huma wkoll anki huma għandhom il-problemi tagħhom. X'ħadd ħamlu fil-pajjiżek biex tiżguraw li anki fl-laqqas fl-Olanda ma jkun hemm problemi. Grazzi ħafna. Grazzi kollega ta' dik il-mistoqsija. L-Olanda u r-Renju Unit huma fost dawk il-pajjiżi fejn għandhom il-parċentwali l-iktar baxxa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 Eh, grazzi ta' xoll li sar mir-rapporter di u koll tina ċertu nuqqas ta' attenzjoni minnaħat tal-parlament li janka mi xoll ta' sena l-ora konna ndikajna u rejna l-komissjoni ċerti eżempi apposta u azzjonijiet li għandhom isiru biex ners u lej dan l-objettiv u biex anka immexxu il-finanzi u l-kontribuzzjonijiet minnaħa tal-kontribwent u anka kontra l-irregolari solidarjetà kif qal il-rapporter dan ma jnaqqas it-tħassib li għanna għal fondi ta' il-fondi tal-Unjoni Ewropea u il-fond il-fond il-perċentwal jibqa' dejjem qoli ta' daw il-frodi u għalhekk aħna rridu iktar nikkontrollaw u rridu ngħidu li nkunu fallejna jekk aħna ħanibqgħu mixin b'din il-xejra. il xejra aħna nirreferu għal rapport tas sena l-oħra fej urejna ċerti punti importanti ta' tlet kategoriji li anka dawk li tkellmu qabli għam ir-responsabilità d-azzjoni, ir-responsabilità tal-istati membri u kif ukoll il-komunikazzjoni tal-istess stati membri fit-tieni post dwar iċarezza ta' regoli u ovvju illi ir-riformi u l-idejat ta' frodi eh, għandna noqogħdu attenti għal-jom u minnaħa l-aħħar ħaġa trasparenza. Għandna noqogħdu attenti biex naslu għal ċerti konklużjiet u fl-istess ħin naslu għal ċerti implementazzjonijiet eh, skont hemm skont l-informazzjoni li hemm fuq is-sit tal-internet. Imbagħad għandna responsabilizzazzjoni minħa tal-istati membri u n nuqqas tal-armonizzazzjoni fost is-sistemi nazzjonali qed ikollha wkoll impatt fuq il-frodi u r-regolaritajiet. Is-semmit l-Italja, l-Italja semmit ukoll fid-dokument ta' rapporter. Aħna sempliċement xtaqt inżid ħaġa, aħna għanna żgur iċ-ċans biex aħna naċsiguraw ruħna u nippruvaw namlu eh, f'dak li għandu xaqsa ma eh, eh, l-amministrazzjoni jekk ma jkunxem objettiv dwar il-frodi u dwar il-regolarita u ċar li zmin ta' rkupru bħall-Italja għal ħajħan nibqgħu sejrin għazmin twil. Grazie. Υπερβήκατε πολύ το χρόνο και αυτό δυσκολεύει τους επόμενους ομιλητές. Η κυρία Χέρτζοκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Jekk inti tkompli it-tawal bid-diskors nikkomplikaw id-dibattitu u kellimni jmiss. Magam rejser gratulani sered. Grazie ħafna, Signora President. Jien nishtiq nifraħ rapporter tajt l-onorevoli Herzog, il-rapport huwa importanti u orti ta' awdituri u kol jamlu xogħol siwi ħafna. Huwa importanti li wieħed ikollu stampa ċara u li jkun hemm trasparenza aħna kollha għandna bżonn inkunu etiċi, aħna għandna bżonn nirranġaw eh, darna l-ewwel. Għalhekk għandna bżonn eh, nintrodu, ndaħlu eh, regoli li huma iżjed effiċenti minn dak li għandna fil-preżent. Nixtieq u ukoll li wieħed jrid jaraf differenza bejn frodi u regolarità. Wieħed għandu jikkastiga dawk li għamlu frodi, imma dawk li għamlu zbali għandhom bżonn jiġu trattati b'forma differenti. Aħna għandna bżonn namlu inkoraġixxu eh, l-istati membri biex jagħtu informazzjoni l-aġenziji kollha biex ikunu eh, jkun hemm l-inqas eh, żbali possibbli meta jużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Mhux sorpriża li ħafna stata membri qegħdin fil-lista. Grazzi, Sunjar Migi, nisa zeċ minuti. Nishti nifraħ il-rapporter, jien il-xedo u xedo rapporter, kollega tijaj, għal dan il-rapport li huwa ta' importanza kbira minn ħalla sitta xejri tkun zgur illi jgħat illi l-flus tijaw għet imorru kif suppost. Il-frodi huwa intenzjoni kriminali, ma nis jagħmlu żbalji li jistgħu jkunu klassifikati bħala żbalji li qegħdin ikissru jiksru regoli tal-Unjoni Ewropea u dawn m'għandhomx jissakru flimkien hemm differenza kbira bejnietom dwar il-bidja kif diġà semma u importanti li kollna trasparenza sħiħa fil-pagamenti tal-bidja u għan sar titjib kbir f'dan l-ambitu ma u importanti meta niġu għal riforma tal-pak li nkomplu nagħmlu dat titjib imma qed nirriferi b'mod eh, partikolari għall-artiklu il-paragrafu 24 li jitkellem dwar is-sistemi ta' kontroll u fejn minn fejn ġejja jien hemm mapep ġodda għal-bdiewa u jridu jirġu jerġgħu lura u jibdew ix-xogħol sa mill-bidu nixtieq nispiċċa billi ngħid illi il-parteċipanti prinċipali li iktar ikunu ħatja tal-element tal-frodi huma jiġu jiġu eh, ikunu l-inqas. Allura nix nitterrorizzaw l-individwu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli McGuinness u issa kellim li missa l-minuta. Grazzi President, grazzi li l-kollega tijaj Ivan għal preparazzjoni dan il-rapport dak li il-flus ta' dawk li ħals li ġejmit ta' jridu jintużaw mod effiċenti u biex namlu dan għanna nassiguraw li l-istati membri kollom eh, mekkanizmi ta' kontrol tajbin ħafna u kapacità li jindunaw bil-frodi. L-Olaf importanti li u kolli kolla informazzjoni ta' ministri fuqa dwar frodi. Il-palissa il-level ta' daw is-summom huwa baxx ħafna wara u allura għandna nagħmlu mħilitna biex nevitaw il-fondi Ewropej li jintużaw b'mod illegali. U waħda u strument importanti huwa li r-rapporti annwali tal-Komissjoni u tal-Parlament tal-użu tal-interessi Ewropej għandhom jiġu trattati sew kemm il-Kunsil kif ukoll l-Istati membri. U daw jistaw jużaw l-azzjonijiet meħti kollha meħtieġa biex niġġieldu l-frodi Grazzi u issa eh, il-kollega Ivanov għal żewġ minuti. Jiddispeċini ngħid din dan ir-rapport għal darboħra qed jagħti eh, perċentwali u il-juma zbaljati u dawn mhumiex koperti fil-żmien fil-ħin imma għandhom kunu bizzejed biex jinkoraġixxu l-istati membri biex jieħdu passi seri fil-ġlieda kontra l-frodi. Nuqqas ta' distinzjoni fost il partijiet eh, eh, differenti tal-irregolaritajiet u dinja ta' sfida kbira. Jiena kontent nara li fil-bidja ir-regoli qegħdin jiġu rispettati 95% minnhom. Imma zero f'xi stati membri meta naraw zero eh, fil-mija bħala frodi u regolaritajiet dit għajminna suspetti. U allura il-sistemi li jem ta' kontroll u verifika mu qegħdin jintużaw sew. Naħseb ikun hemm monitorat ċaħjar jekk ikollna iktar informazzjoni <coughs> dwar is-sistemi ta' kontroll li qegħdin jaħdmu fihom tal-fil- ġilida kontra l-frodi l-istati membri. E, allura, jekk aħna jkollna 0% rapporti ta' frodi, dan ifisser li s-sistemi tagħna fost l-istati membri mhumiex jaħdmu tajjeb. Allura, u skont ir rapport e, parti kbira mill-regolaritajiet setgħu jiġu identifikati fil-ħin U għallura għamdu bżon isir titjib biex nevitaw zbalji l-qoddim. Naħseb il-Komissjoni għandha tagħmel kull sforz biex tiġbor informazzjoni dwar ġestjoni, dwar sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll u tieħu passi biex jiġu evitati zbalji. Grazzi, Signora il-kelima li missa minuta nishti nifraħ il-kollega tijaj l-eżerċizzju daqshekk rigorus illi daħal għalih biċċa xogħol verament enormi u li hija kwistjoni ta' konflitt meta niġu eh, għall-interessi ta' fro u frodi grazzi ta' li inti qed tiddefinixxi frodi, jiġifieri frodi li tkun intenzjonali u irregolaritajiet u żbalji illi ġeneralment huma differenti. Aħna ġeneralment nitfgħu kollox fl-imkien U dinja ħaġa ħażina, inti tkellimtu kol fuq skadenzi dwar dewmien fil-notar ta' frodi u dan jwaslu għal diffikultajiet jina u kol nixtieq infakkar in-nies illi huwa n-numru finali illi huwa importanti u fl-1999 biss li aħna temmejna ċiklu fejn issa fl-2006 mixin fuq tal-2004 u issa rridu naslu għan numri finali. Nixtieq ukoll inkompli fuq il-kodiċi etika u nitkellem fuq eh, il-ġliet kontra l-frodi f'pajjiżi bħall-Asja u ċina. Grazzi tal-jett interrompik imma verament ma żmien. Għandek minut eżatt tal-kellim li jmiss. Grazzi jien ukoll nixtieq ringrazzja rapporter il-ħas ħa nota importanti tal-tibdil illi iwassal għal iktar kontroll u komunikazzjoni hawnhekk edin naraw illi għandna sitwazzjoni interregjonali inti għandek l-istati membri li għandhom sistemi differenti aħna naraw illi għanna ċerti pajizi illi għandhom rati baxi ħafna ta' frodi rapportati paragonat ma' dawk ma' setturi oħra ma' flus li tkunu imħalsa f'setturi oħra. Nasib għandna bżonn infittxu li jkun iktar ċarezza fl-informazzjoni li nirċievu. Ovvjament, għanna inħarsu lejn il-perspettiva fuq fuq meta ta' żmien twilu meta nħarsu lejn il-fondi Ewropej għandna nippruvaw niġġieldu ovvjament il-frodi u l-irregolaritajiet imma biex nagħmlu dan għandna bżonn l-appoġġ sħiħ tal-istati membri li għandhom jaħdmu flimkien magħna l-istituzzjonijiet Ewropej kien hemm proposta biex ikonna reviżjoni ta' leġislazzjoni Ewropea dwar il-prokura pubblika naħseb għandna bżonn din it-tip ta' prokura eh, fl-Ewropa. Grazzi Grazzi minuta kellim li mis. Grazzi, Signora President, anka jien nifraħ l relatura għax xogħol eċċellenti illi wetta f'dan ir-rapport li għandna dimna. Dien dan ir-rapport huwa dwar is-setturi fejn l-istati membri qed iwettqu il-fondit il-budgets u allura għandna l-bidja għal setturi oħra għal ġbir ukoll sadwana. Huwa indispensabbli li aħna ntejbu s-verifika fuq daw il-fondi u Huwa indispensabbli wkoll li jkollna kontroll tal-Olaf. Fl-aħħar sinra President nixtieq insaħħaħ il-fatt li dan ir-rapport jagħtina lok biex ikollna informazzjoni importanti kemm fuq il-budget kif ukoll u l-finanzi kif ukoll għal proġetti li għandna wara l-2013. Grazzi tal-li rispettajt iż-żmien. U issa il-kellim li jmiss ħajsegwi l-eżempju. Grazzi, Signora President, sul Komissarju. Ħan nitkellem bil-Bulgaru. Jiena nixtieq nifraħ ir-rapporter għal rapport verament dettaljat tiegħu. Aħna urejna f'diversi okkażjonijiet li l-Parlament fil-fatt iżom iżom għajneħ fuq il-fondi li jintefqu li huma wara kollox flus li jiġu minn minħalla sittaxxa jissemmew numru ta' problemi u nitlob il-Komissjoni biex kollna approċċ u regoli li jkun iktar ċari illa li xem bżon eh, li jkun iktar definizzjoni bħal per eżempju xi jfisser il-frodi, x'inhuma żbalji jew każi suspetti ta' frodi, dawn huma differenti u nevitaw il-konfuzjoni u għalhekk il-Kummissjoni għandha tintroduċi regoli iktar ċari. Informazzjoni iktar ċari, iktar ċara li l-Istati membri dwar sistemi nazzjonali li hemm bżonn jiġu awditjati. Grazzi. U issa nibdew is-sistema il-proċedura KGDI. Tlieta talbu li jitkellmu u nibdew mill-ewwel. scopuri iar fraudele în domeniul recuperării e, il-frodi f'dak li għandu xsammar kupru ta' VAT daw il-kazijiet għedin jizdiedu għanna mod effiċjenti biex neliminaw il-korruzzjoni f'dak li għandu xsammar prokura pubblika u dinja l-introduzzjoni ta' sistema ta' prokura sistema ta' prokura b'mod elettroniku. Ir-Rumanija għandha biċċa xogħol import diffiċli u għandha responsabilità kbira biex tnaqqas ir-rata ta' kriminalità tagħha f'dan ir-rigward. Allura f'daw l-aħħar xhur eh, l-awtoritajiet għamlu mill-aħjar f'dak li għandu x'asam biex ineħħu l-korruzzjoni fl-uffiċċju tad-dwana. U hemm ukoll eh, għajnuna mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent f'dan ir-rigward. Għanna qed nirreferi għal kontrabandu tas-sigaretti, eċċetera. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Obermajer għal-minuta. Grazzi, Signora President, zbalji jiġu minħabba nuqqas ta' kompetenzja. U frodi irrid kollok ċertu enerġija kriminali għalija ikollok informazzjoni falsa fi Brussell u jkollok dan is-sens ta' Robin Hood u mhux li tkun ikun xi xi kriminalità dan huma l-flus ta' min ħalla it-taxxa li mhux qed jintużaw tajjeb. U hemm bżonn li jkollna strumenti aħjar biex aħna nintunaw meta jisiru frodi għanna bżon iktar trasparenza, għanna bżon responsabilta aktar ċara fej jkun hemm negliġenza u jew suspett ta' frodi. Ma jistax ikollok il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Ola fli joqdu jfixklu xulxin meta jkun hemm investigazzjonijiet anka flajnuna tal fuq il-bidja u ta' qabel t-dħul fl-Unjoni għanna bżon u koll niġru. Grazie, Signora President. Il-frodi u l-irregolaritajiet naqsu fis-snin reċenti kien hemm progress fit trasparenza u l-kontroll iżda l-opinjoni pubblika tibqa' kritika u jekk tikkonsidra l-mod kif xi stati membri qed jindirizzaw il-fond tal-appoġġ huwa ġustifikat. U dan huwa ħażina ċittadini kollha l-Kummissjon trid tirkupra dawn il-flus immedjatament u sena d-dieħla għandha tħallas inqas fondi ta' appoġġ sakemm l-istat membru in kwistjoni rkupra il-fondi li li tħallsu b'mod inġust. Stati mem membri li ma jirrapportaw xejn m'għandhomx jinkwitaw fuq li għatu l-flus lura jżommu l-flus u Spanja, Franza u pajizi oħra fejn kummissjoni għandha tkun għanda tinstalla iktar kontrolli. Grazzi sur Piper. Kollegi, dan jikonkludi sessjoni tal-keġ tijaj. Issa l-Kummissarju Xemete għandek il-kelma. Grazzi, Signor President, nixtieq għal darboħra nirringrazzja Sur Ivan għal rapport tajb, kostruttiv u koll il-kontributi li saru waqt dan id-dibattitu li żgur ħajġu konsidrati mill-Kummissjoni meta tkun qed tipprepara r-rapport għal 2010. Il-Kummissjoni tkompli ttejjeb il-format u l-kontenut taħt il-rapport annwali għal protezzjoni ta' interess finanzjari ta' tkassi suġġerimenti li saru matul id-dibattitu. U kif semmejna ġa tajibna statistiċi, zaw kol xorta hemm lokal titjib u għet insaqsu l-Stati membru biex jiprezentaw iktar informazzjoni biex jiddistingu aħjar bejn il-frodi u l-regolaritajiet biex kunu nistaw niprezentaw informazzjoni ċara fuq kemm il-frodi u l-irregolaritajiet jien naqbel ma' Sinjura Gressler li nistgħu nagħmlu titjib fil-sistem ta' maniġer tal-irregolaritajiet u qed naħdmu fuq dan hemm kwistjoni li tqajmet fuq it-trasparenza tal beneficjari aħna qed intejbu nitjibu u l-idejat li ġew prezentati hawnhekk ukoll ħajkunu analizzati mill-Kummissjoni Il-Kummissjoni wkoll taqsam l-idea li għalkemm miżuri saru mill-istati membri biex jagħmlu sistem ta' kontroll biex jiġġieldu l-frodi u l-korruzzjoni xorta għatem lokal iktar titib u hawnhekk nirreferi għal punti li saru minn sur Gajler nista' nikkonferma li l-frodi mandiex frontieri nazzjonali u mhijiex biss problema għal xi stati membri għal stati membri ġodda zija problema għal stati membri li inti wkoll semmejt fil-diskors tiegħek u rridu nindirizzaw din kwistjoni b'mod serju fl-Unjoni Ewropea u l-intenzjoni tiegħi hija li ntejbu l-kontenut tar-rapport għal 2010 u jienu s-servizzi tiegħi qed naħdmu mod seri fuq dan u nemmen li r-rapport tal-2010 ħajkun ta' l-ola kwalità possibbli. Grazzi, Sur Kommissarju. Issa biex nalqu dibattitu tagħna, ir-relatur Sur Ivan għandu żewġ minuti. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju u l-kollegi li kontribwew għal dan ir-rapport permezz ta' emendi u permezz ta' din id-diskussjoni. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Shadow Rapporter li mjaw kelli relazzjoni tajba ħafna f'dan ir dan rapport huwa riżultat tal-kooperazzjoni tajba tagħna. Kif ukoll nixtieq ngħid li rridu niddefinixxu b'mod ċar distinzjon bejn regolaritajiet u frodi nistgħu naċċettaw ċertu tolleranza għal żball jew irregolaritajiet iżda tolleranza tagħna trid tkun zero lejn il-frodi. Eh, dekjarazzjonijiet ta' Maniġar nazzjonali jridu jiġu firmati mill-uffiċjali politiċi responsabbli il jiġifieri ministru relevanti. Aħna qed inħarsu l-qudiem lejn ix-xogħol tal-Kummissjoni fuq il-proċedur simplifikati għax huwa importanti li nikkorreġu il-rizorsi tal-budget tagħhom sez mod effiċjenti meta niġu għal liġijiet ta' prokura pubblika l-użu ta' fondi tal-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali. Nistgħu ngħidu li f'ħafna stati membri rridu nindirizzaw ħafna burokrazija hija maħsuba x'tiġġieled il-frodi iżda fl-istess waqt tikkrea opportunitajiet għal frodi mill-fondi mil Ewropej. Dawn il-fondi huma politiċi ħafna. U ġili imorru għal rappreżentanti politiċi. Nixtieq nilqal il-proposta biex nissospendu sistematikament il-fondi Ewropej meta jkun hemm suspetti relatati ma' frodi. Naħseb li b'dan il-mod stati membri jirreaġixxu bil-ħeffa meta jsibu faċi għatim mill-frodi. Grazzi. Grazzi. Dan wasalna għal tmiem id-dibattitu tagħna nivvutaw għada f'nofsinhar. Grazzi lil kulħadd. Nafs issa wasalna l-ħin tal-mistoqsijiet.